regoli. Mela, il-rezoluzzjonijiet ġew adottati din il jidbatu l-entitajiet għanna punta ordni ieħor. Signora, qabel nalqu. Grazzi. Kif tiġa qed jiena verament l-aġir tiegħek, President, Is-sorprendini, inti is-soltu inti ġust ħafna dwar l-speaking time. Imma illum kif għamil, kif eh, mexxej din illa dan id-dibattitu tant importanti verament laqas nista' nemmen li għamil twint wissa qed tala is-sessjoni 18 minuta qabel suppost tispiċċa jien ma nistax nifhem għaliex inti ġrejtek. Grazzi. Il-Kumitat il tal-President jagħmel l-aġenda. Huwa responsabbli. Jekk nispiċċaw ftit qabel, ir-raġuni kienet għax illum mar nofsinhar ma kienx hemm catch tiegħi. Kien is-sur Caputo Umbat, e, jgħid li ma kellux ħafna ħin, per eżempju, President, xtaqt ngħid jiena nifhem għaliex inti tajt il-kelma li tmien persuna l-alde u l ppm U kien hemm jiena biss mill-essendi li tlab nitkellem u ma tajt ċans nitkellem, il-ġustifikazzjoni kienet li ma rridx tat il-kelma minki għal min dawk li tkellmu qabel u jiena ma tkellimx qabel, ġifri l it-terġament jek inti diskriminajt bejnietna. Ma tistax tiġġustifika l-mod ta' kif aġixxejt xejt il-lum of senar. Sur Caputo, grazzi. Nishtiq ngħidlek li fil-bidu ma kienem ħadd mill-SND li talab biex jitkellem u inti ġejt fl-aħħar. Jien is-Sur Veski ma, ma rċettajtu għax kien diġà tkellem għal periodu li jiena kontet immexxijin għatt attent ħafna biex ma naċċetta l-ħadd li kien diġà tkellem qabel. U mill-Pepe u kien hemm tlieta tnejn mill-alde. Anki jekk kelli għaxar persuni li xtaqgħu jitkellem jitkellmu. Jiena dejjem nipprova nkun regurus u nimxi mar-regoli. Mela, naġġorna is-seduta.